Nikolaxek. Skollegi għandi l-pjaċir ninformakom li għaw membri mill-Assemblea Nazzjonali tal-Mauritania issa qegħdin fostna fil-Visitors Gallery. Nishtiq eh, Nixtieq nagħti merħba mill-qalb lil din id-delegazzjoni, delegazzjoni immexxija mis-Sur El Albi Old Sidi Ali u dawn qegħdin hawnhekk biex jiltaqa' mal-membri tal-Parlament Ewropew. Merħba fi Brussel, merħba fil-Parlament Ewropew. Irrid ngħid ukoll li relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Mawritanja huma importanti ħafna għall Parlament Ewropew. Jiena nisab konvint li dialogu bejn il-membri tal-Parlament Ewropew u l-membri tal-Parlament tal-Mawritanja jista' jwassal għal tisħiħ ta' dawn ir-relazzjonijiet biex niżviluppaw ukoll loqsma ġodda ta' kooperazzjoni bejn dawn iż-żewġ entitajiet fil-Unjoni jiġifieri Ewropea u l-Mawritanja.